Okay, um, they're going to... Lodwa tajba, ħajibdew il-kafe tajt il-president biex nikomplikaw l-affarijiet. Eja naraw nistawx nibdew. Nistaw nagħmlu votazzjoni ta' prova, votazzjoni miftuħa, naf membru wieħed mingħajr kard, mela, nagħmlu test vote, votazzjoni ta' prova votazzjoni miftuħa. Aw mela għanna mela qegħdin naraw fi xaħna qed tagħti presidenta għandi 39 kard li daħlu il-38 vot em, issa għanna u jħed iżjed għall-alde. Infakka li l-alde li l-iċċeret jivvota. Allora jista' jkun xi ħadd mill-alde joħroġ il-kart tiegħu qed issir prova tal-votazzjonijiet. One of the Aldi substitutes needs to not vote. Hemm wieħed mill-alde li suppost m'għandux jivvota, wieħed mis-sostituti. Fil-fatt jiena naħseb kont qed naħseb anzi ejja nħallu għajk, qed tgħid il-President kważi waħida. Mela, l-ewwel vot. Ħanaddu għall-ewwel votazzjoni. Get coffee first. Il-President il ħatiħu l-kafej l-ewwel qed tajt istess.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 Għanibdew bil-rapport tal-onorevoli Podimma ta' 26-27 flimkien. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma ġewx aċċettata. Test oriġinali, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet, ehm, l-emenda 28, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma ġiċ aċċettata immela test oriġinali dak favur da kontra astensjonijiet għadda. E, premessi wieħed sa erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa A favur kontra astensjonijiet għaddiet B favur kontra astensjonijiet għaddiet C dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet Premessa de emenda wieħed, dawk favur daw kontra stensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Mela test oriġinali dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tnej dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ddiċ il-test oriġinali mela, test eh, dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda Premessa F, test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa G, dak favur daw kontra astenzjonijiet għadda issa. Premess H, anzi kompromess A, dak favur daw kontra astenzjonijiet għadda. E, emenda erba dak favur daw kontra astenzjonijiet ma ġiċ aċċettata. Test oriġinali dak favur daw kontra astenzjonijiet għadda. Emenda sitta dak favur kontra assenzjonijiet mhux aċċettat. Emenda seba' favur kontra astensjonijiet mhux aċċettata. Kompromiss beda favur kontra astensjonijiet għaddit kompromissa għadda, ċoe, premessa i dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda, emenda disa dawk favur dawk kontra emenda disa etta tirrepeti il-President. Mela, emenda dissa taqa għax hemm xi emendi oħra ma adottati. Mela, naddu għat-test oriġinali għal premessa je dak eh, favur kontra assenzjoni ta' dew. Eh, premessa ke, test oriġinali daw koll, premessa emenda 10 għaddiet u koll, 11 f'dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet għaddiet. Mela, il-test oriġinali ma nifutawx xadieħ. Issa, premessa enne dak favur daw kontra astensjonijiet għadda, issa premessa emenda 14 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, premessa enne dak favur dak kontra astensjonijiet għadda, emenda 15 dak favur dak kontra astensjonijiet maġiċ aċċettat. Premessa o dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, issa it-tlieta li jmiss għaw, għax kienu jistriħu fuq oħrajn mela, emenda 11 li ġaġi adottata, mela, anka 23 taqa, emenda 24 taqa u koll, u 25, mela, emenda 25, emenda bil-fom, mir-rapporter u awturiċi, għaw xaħat joġezzjoni għaddi l-emenda, le, mela, bl-emend orali daw 25 dak favur kontra astensjoni tal-diet. Issa nieħdu il-vot fit-test kollu kif emendat nistaw niftħu l-votazzjoni elettronika kjoġobkom fuq il-test kif emendat. Okay, c'est parfait. Mhm. Merci. Hein. Right, two, okay. yeah, two more to vote if you're voting. One hemm iżjed, hemm wieħed jonqos jivvota, votazzjoni ħana laqa maluqa. Tnej u tletin favur, astensjoni waħda u sitta kontra. Grazzi. Are we ready to go? This is on... Lestin komplu, il president din hija fuq eh, l-istabiliment fuq il-fiskali, il-rapport fuq il-fiskali, issa, budget tnej dawk favur. Dawk kontra stensjoni ta' diet, budget tlieta dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Issa, Emenda 32 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. 33 dak favur dak kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess A dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa kompromess B dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet is-sementa 41 b'emenda bil-fom, memħat li oġġezzjonalija mela. Emenda 41 b'emenda orali dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċer, dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 46 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. 47 dawk favur kontra sensjonijiet għaddiet. 11 dawk favur, anzi dik taqa, anka 45 taqa. Issa budget 10 dawk favur dawk kontra stensjonijiet taqa, anzi taddi, 49 dawk favur dawk kontra stensjonijiet maddiċ, 50 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet, issa kompromess de dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet, 54 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet, 55 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 56 ritirata, baġi 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 57 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 58 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 59 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess de de dak favur dak kontra stensjonijiet għaddit ta' għadda 61 dak favur dak kontra stensjonijiet emend għaddiet 62 in irtirata 63 emenda bil-fom kollox sew xat oġġezzjona le 63 bl-emenda bil-fom dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet Budget 14 f'dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet, budget 15 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess E dak favur daw kontra astensjonijiet għaddiet, għadda dak il-kompromess, 66 dak favur daw kontra astensjonijiet maddiċ, għax emenda, 67 e, eh, b'emenda bil-fom, kulħadd kulħadd japprova, tajjeb, mela 67 bil-emenda bil-fom, daw favur, daw kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 48 taqa. Għax dik hija koperta bl-emenda bil-fom. Mela budget 16 daw favur daw kontra astensjoniet għaddiet. Budget 17 daw favur daw kontra astensjoniet għaddiet. Budget 18 daw favur daw kontra astensjoniet għaddiet kompromess F dak favur daw kontra stensjonijiet għadda issa naddu għal emenda 16 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet 17 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet kompromess ġ dak favur daw kontra stensjonijiet għadda emenda 17 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet maddiċ 20 e, dak favur daw kontra stensjonijiet maddiċ tlieta dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet 21 dak favur dak kontra stensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromess ħ dak favur dak kontra stensjonijiet għadda 26 dak favur dak kontra anzi, ettajt il-Presidenta, di ta' diġi tirtirata, kompromess i. Dak favur daw kontra stensjonijiet għadda, issa naddu għall-emenda 6 daw favur daw kontra stensjonijiet għaddit. Budget 8 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddit. Kompromessi jie, dak favur, dak kontra, stensjonijiet għadda. Budget emenda dissa, dak favur, dak kontra, stensjonijiet għaddiet. 30 dak favur, dak kontra, stensjonijiet għaddit. Issa, votazzjoni elettronika fuq il-test kollu kif emendat, signori. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, 40 favur, ħadd kontrarju u wieħed astjena. Dinja votaz issa votazzjoni elettronika fuq ir-risoluzzjoni leġislattiva. Ikkomplu votaw. Come on, we've still got... Ej, għadbaqalna xuħut li għatridu jivvotaw, ej, jafsu l-buttuni baqa erba, tlieta, tnej, wieħed baqa. Xaħat mux qed jivvota, imma se nara l-votazzjoni. U hemm għandna erbajn favur ħadd kontra estensjoni waħda. O Iva, nistgħu nċabċbu, għattati Presidenta. Uh, the rapporteur has indicated that... Il-rapporter et jurina li jixtiequ jitlob mandat forsi għal ftejn fuq l-ewwel qari. Teodor, tixtieq il-kelma jew sempliċement le, sempliċement nirringrazzja x-shadows u l-kollegi illi prezentaw emendi u jina grat ħafna wkoll lejn mintana tagħna l-pariri. Grazzi. Grazzi ħafna mela. L-intenzjoni hi li nitlu f'negozjati biex naraw il-possibilità għal ftejn fuq l-ewwel qari u flimkien mal proċedura li għandna it-tim ta' negozjati jinkludi l-Presidenza naħseb fil-kas f'dal-kas il-Viċi Presidenta li r-rapporter ukoll u shadow rapporters u l-mandat huwa skont il-fajl kif ivvotajna li ħillum flikon. Jekk hemm xi oġġezzjonijiet, issa huwa l-waqt li titkellmu inkella inkunu nistgħu nipproċedu bla votazzjoni dwar din għaliex ma wħadd li qed oġġezzjoni mela din niftemu li nitlu f'daw in-negozjati Aħna mhux qed nistennew li nitlu fi trialogi qabel frar eh, minħabba il-Kunsill. Issa ngħaddu għal Right, we're now moving on to the... Um... Naddu issa al għal pakket tal-SSM nibdew bil-program, bil-rapport tajsin un bat naddu għal-liħor. Pero qed ninduna li ġan polix il-kelma. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. votaw dal-ħodu fuq zewġ testi importanti ħafna, zewġ dokumenti li għandhom status legali differenti li jista' jagħti lok għal xi dubji u importanti ninnotaw li l-pożizzjoni tal-Kunsill għada miex partikolarment ċara. Bħala riżultat ta' dan jiena nixtieq nitlob fisem il-grupp tiegħi li nipposponu iż-żewġ votazzjonijiet daw iż-żewġ voti. Hemm żewġ raġunijiet tekniċi għal dan. L-ewwel, qed insibu lil nanfusna f'post e, fil-flok li qegħdin e, naħdmu mixin fid-dlam fuq din u għandna e, u maqsumin bejnietna fuq kwistjoni tekniċi eccetera. Allora tajjeb li nsibu l-pożizzjoni tagħna u li l-Parlament jikjara jiċċara tiegħu. Dil-ġimma kien hemm ekofin skedat li forsi jista' joħroġ iktar dawl fuq dan allura pilan li niperfezzjonaw ix-xogħol tagħna u nadottaw pożizzjoni ċara aħna jiena e, nissuġġerixxi li nipposponu dil-voti għal armajn ġimatejn. Aħna sa mill-bidu aċċettajna l-idea ta' proċedura ta' malajr illa għaliex lan eh, oriġinali kien l-implementazzjoni ta' daw iż-żewġ dokumenti sa' min jannar 2013. Issa huwa ċar li mhux se nirrispettaw din l-iskadenza. U mhux u tieq għal-parlament li il rapportez jaslu qabel il-konsil perez da fil-fatt jillimita il-possibilità ta' li aħna nimmanuvraw. Allura jien fil-waqt li eh, nirakkomanda u nifraħ iż-żewġ rapportez xogħol enormi li għamlu fir-rapporti tagħhom minkejja da kollu nixtieq nitlob posponiment ta' dil-voti biex niċċara l-pożizzjoni tagħna. Grazzi tat il-Presidenta aħna din id-diskutejnija di laġla li aħna konna sfurzati namlu dan u allura li qed niproponi jien huwa li immedjatament ipoġġa l-votazzjoni jekk għanniex nipposponu jew le, mela ħan votaw fuq il-mozzjoni ta' posponiment. Jiġifieri jekk intom tajdu iva dan ifisser li tridu posponiment, jekk tajdu le ifisser li ħan votaw issa Mela, din dil votazzjoni li jmiss hija fuq il-posponiment. Votazzjoni elettronika naħseb iktar faċli. Għal kjarezza. Iva tfisser posponiment. Le tfisser votazzjoni issa. Votazzjoni miftuħa, it-tajti Right, one more to vote. Baqa wieħed xi vota, il-votazzjoni votazzjoni maluqa, 14 favur, 27 kontra. Dak ifisser allura ħan nissuktaw bil-votazzjoni tagħna. Grazzi ħafna lil kulħadd. Mela, ħan nivvutaw fuq ir-rapport Tyson jien għandi eh, avvisi ħoxnajt l-arranġament il-ftejjin fuq il-kompromessi fil-fatt kien illi aħna nivvotaw fuq il-kompromessi u l-emendi l-oħra mhux se jiġu vvotati għal-jom. Fuq il-bażi ta' dan li lili illi mhux ġust illi nippermetti emendi bil-fom li jaslu tard illi jidu preċedenza fuq emendi li jkunu daħlu fil-ħin u bil-miktub dawn l-elementi li mhumiex parti mill-pakkett miftijem mhux se nippermetti li jsiru votazzjoni fuqhom jiddispeċini dwar dan imma ma naħsibx li di tkun ħaġa demokratika li nippermettu eh, emendi bil-fom jew dawk li jidħlu tard mal-150 per eżempju emenda li podġejtijena qed Presidenta. Jekk hemm xi dubju dwar dan, jiena niverifika dan jekk hux sew jew le mar-rapporter. Ah, emmer jina hawnhekk mela. għan nistgħu nibdew bil-votazzjoni. L-ewwel l-emenda 60 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet maddiċ. Kompromess A dawk favur kontra stensjonijiet għadda kompromiss B dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda. Kompromiss C dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda. Kompromiss D dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda. Kompromess e. Mela, għandi bżon kjarifika dwar dan, dwar dil-emenda bil-fom minn ġani Pitella. dinja parti mill-pakkett. Sewa wis. Mela din emenda bil-fom ġiet miftema mar-rapporters u shadows. Anzi, għaw it-tieni emenda bil-fom minn Pitela din ukoll ta' forma parti mill-pakkett. Marjan, tista' tejna, di ma kienx parti mill-pakkett. Di kienet talba li sajet fl-aħħar moment. Mela din irtirata. Irtirata. Mela l-ewwel waħda għadha pendenti jew le. Iva. Mela, l-ewwel emenda bil-fom emmeda, it-tieni waħda mhijiex Grazzi ta' dik il-kjarifika, naf li di daqxie ħaġa mħawda ta' di prezidenta. Mela, l-ewwel emenda bil-fom edha hemm għax parti mill-pakkett, it-tieni waħda irtirata. Naf li di ħaġa mhix importanti, imma din ġiet tirata. Mela l-ewwel waħda iżid il-kliem. within the SSM which has substance li għanda sustanza u t-tini fil-fat tibda l responsabiltajiet għal ħidmiet jekk nagħmel regola rridu nasservawa volja hija ħaġa amministrattiva. Mela, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddis. It-tieni parti bil-emenda bil-fom, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. U issa ngħaddu għal għattiret parti, dawk kollha favur, kontra astensjonijiet għaddiet u issa raba parti dok favur dok kontra anzi edin miħaj fuq il-parti erba Marianna sepana bżon sinjal minn għandkom jien għandi miktub minus fil-lista tiegħi. Minus għall-emenda bil-fom imma favur eh, għal raba parti għax hija parti mill-pakkett. Is-sitwazzjoni hi li dawk li għandhom minus eh, fil-rapporter dik hija dik għandha x'taqsam l-amenda bil-fom. Din hija favur ir-raba parti għax hija parti mill-pakkett. Mela dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet U wissa l-ħames parti dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa mmorru għal kompromess li mis dak F. Anzi, Senjura President, nixtieq nippreċiża illi nixtiequ niċċaraw għax il-lista tijaj ta' voti miex mandiċ indikat fuq il-partijiet, allura ma nafx fuq ix, ma nafx fuq ix għedin votaw. Men, Presidenta, nishti li għajdu li meta jkolli lista li ħatti uħor mandux. Apparen uċar illi. It was communicated to everybody. Yeah, I just wish you would say nishtiq li tiktib li fil-lista. Okay, but I think everybody is happy that Mela naħseb kulħadd huwa kuntent li l-kompromess li kulħadd kuntent favur dwaru issa maqsum f'ħames partijiet minn flok ma jkun f'wieħed. Daw kollha ġew votati għal-jom u kollha ġew approvati. Marjan, dawalna, Signor President, fuq il-lista tal-votazzjoni dal-artiklu inqasam f'ħames paragrafu minħabba l-emendi bil-fom. Aħna ċettajna waħda biss li kienet parti mill-pakket u l-oħrajn ġew ittrati mill-grupp tas soċjalisti. Jiġifieri is-separazzjoni ma kienx iktar ma kienx iktar neċessarju Sorry, I, I just want to say one thing. When you... Nishtin najt ħaġa biss. Meta nitkelmu fuq wieħed ngħid li terba ħamsa, dan ifisser li ħadd ma jaffu ix qegħdin nitkellem, jiddispjaċini, imma dan huwa fatt, dan huwa fatt. Għad għandi għandi email hawnhekk li partwanija tajba ħadd ma qal, il-President ħadd ma qal li jiena kelli xi ħaġa li intom ma kellkomx. Jekk Issa ejja nifu mid-diskussjoni. Issa ħanifmu li aħna huwa kompromess, kompromess effe bwieħed e, b'emenda bil-fom aċċettata waħda li apparti mill-pakket u li allura għal xalfej divizjoni, sempliċiment fġiħ il-ċkjarezza nerġgħu nivvotaw fuq il-kompromess effe kollu kemmu anzi, kompromess E li inkludu il-klim dak li għadna kif għedna qabel while assuring, etc. Għal kjarezza, iġfir dan huwa għal kompromess e eh, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, kompromess effe. Eta tajti presidenta. Okay, I have, this is all together, compromise F in favour, against abstentions carried. Mela, di għaddi, kompromess F għaddiet. So Okay, we now on compromise G. In favour, again. Compromise G. Eh, dak favur kontra stenzjoni ta' diet. H. H. l spaġna. Dak favur dak kontra stenzjoni ta' diet. Issa, naddu għal kompromess I. Dak favur, anzi, stennew naqra, et insiba, kompromess I, dak favur, dak kontra stenzjoni ta' diet Kompromess dak favur da kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ke, dak favur da kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess elle dak favur da kontra astenzjonijiet għaddiet, għaddanzi, kompromess emme dak favur da kontra astenzjonijiet għadda. Compromise N in favor against abstentions carried. Kompromess N għadda u koll. Kompromess O, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. Compromise P in favor. Kompromess P, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess E, dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess R, favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess S favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess SA dawk favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess T favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess U U jien għandi kompromess u maqsum f'sitt partijiet. Kemm il-parti għandkom intom? Marjan, f'kemm il-parti maqsuma tagħkom? Dina koll maqsuma f'ħafna partijiet minħabba li hemm emenda orali. Emenda orali li mhijiex parti mill dak li qabel max-shadows, ġifir nistgħu nivvotaw f'daqqa. Skużani għalde allura l-emendi tagħkom naħseb li huma tajbin, imma la maħniġ qegħdin nippermettu l-emendi ma nistawx naċċettawhom. Ħana votaw għalhekk fuq kompromess u kol f'daqqa. Dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Naddu issa għal kompromess. Ve, ħansibu. Paġna 40 fil-verżjoni li għandijin. Mela, kompromess V, favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess W, favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess X, favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess Y, favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess Z, favur kontra astenzjonijiet għadda. AA issa. AA u AB li donnom issa inaqdu fl-imkien ġifiri favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda 63 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 64 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 61 u bisek ġew adottati, ma ma ġewx adottati, l għadaw jaqgħu 62 ta' wkoll. Mela. Hawnhekk għandna 62 jaqgħu wkoll sewwa qed ngħid. Iva. Ma jistaw nivutaw mela dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, ġifiri jew waqat jew. Jow inkella ma ddiċ l-istess ħaġa 65 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 66 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Seba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ 68 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess AC dok favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AD favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AE favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AF dok favur kontra astensjonijiet għadda. AG favur kontra astensjonijiet għadda A dak favur kontra sanzjonijiet għadda AI favur kontra sanzjonijiet għadda j favur kontra sanzjonijiet għadda k favur kontra sanzjonijiet għadda l favur kontra sanzjonijiet għadda AM favur kontra sanzjonijiet għadda AN favur kontra sanzjonijiet għadda AO favur kontra astenzjonijiet għadda. AP favur kontra astenzjonijiet għadda. AE favur kontra astenzjonijiet għadda. AR favur kontra astenzjonijiet għadda. s favur kontra A AT favur kontra astenzjonijiet għadda. Aw, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. Ave, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. A, w, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. A, x, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. A, y, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. A, z, favur, kontra, assenzjonijiet, għadda. BA favur kontra sanzjonijiet għadda. BB favur kontra sanzjonijiet għadda. BC favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda orali minna ħata rapporter li apparti mill kompromess fuq premessa 23 a favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess BD favur kontra sanzjonijiet għadda. BE favur kontra sanzjonijiet għadda. BF favur kontra sanzjonijiet għadda. BG favur kontra sanzjonijiet għadda. BH favur kontra sanzjonijiet għadda. B. I. Favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda orali bħala parti mill-kompromess fuq premess ta' 28 u fafur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda B. I, Favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess BK favur kontra sanzjonijiet għadda. BL favur kontra sanzjonijiet għadda. BM favur kontra astensjonijiet għadda. BN favur kontra astensjonijiet għadda. BO favur kontra astensjonijiet għadda. BP favur kontra astensjonijiet għadda. BE favur kontra astensjonijiet għadda. BR favur kontra astensjonijiet għadda. BS favur kontra astensjonijiet għadda. BT favur kontra astensjonijiet għadda. BU favur kontra astensjonijiet għadda. BV favur kontra astensjonijiet għadda. BW favur kontra astensjonijiet għadda. B x favur kontra astensjonijiet għadda. B y favur kontra astensjonijiet għadda. B z favur kontra astensjonijiet għadda. C a favur kontra astensjonijiet għadda. C b favur kontra astensjonijiet għadda. ċe ċe favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe de favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe e favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe f favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe g favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe h favur kontra assenzjonijiet għadda. ċe i favur kontra assenzjonijiet għadda. وصلنا fl-aħħar. Sawa, ma mela l-istra nivvotaw mod elettroniku fuq it-testa kif ġi emendat il-votazzjoni miftuħa. Votaw 47, 32 favur. 11 kienu kontra u kanna erba' assenzjonijiet. Ħannivvotaw issa fuq kwotazzjoni eh, fuq l-emenda leġislattiva, emenda 45 dawk favur kontra. Mux mod elettroniku, le, għedin niskelmu fuq il-kwotazzjoni l-emenda 55 dawk favur kontra sanzjonijiet. Maddiċ, 56 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 59 favur kontra astenzjonijiet għaddit nivvotaw issa fuq ir-rezoluzzjoni leġislattiva kollha kemm votazzjoni miftuħa. Three more to vote if your vote baqa tlita minnis xivvotaw tnejn, wieħed, baqa wieħed, ħanala il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa, 31 votaw favur, 11 votaw kontra u 4 assjena. Very much. Grazzi ħafna. L-dan mela huwa pakket ħanitrattaw l-ewwel qari wara li nkunu votajna rapport Giggles. On the page, right. Okay, anyway, we can clap, Marianne. Eva, applause. issa bieċa xol tajba ħafna. Okay. We will now proceed with the with the Giegold. Mela, in kodplu is sabi rapporta Sur Giegold fuq l-emendi għal regolament eba Irridu inkomplu bil-ħidma tagħna, sinjuri. Nibdew bil-kompromess A. Aw minux, sewa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess D, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess F favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess H favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess I favur kontra assenzjonijiet għaddit. Issa xieġri b'dak tan-nofs. Ejja, ikonna marru l-ura għal-emendi 187, daw favur kontra assenzjonijiet Għaddew 26 favur kontra assenzjonijiet Għaddit 27 favur kontra assenzjonijiet Għaddit ħanamlu kompromess i, għavati ġales dan, għadda fil-fat, kompromess i, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Naddu s-salamenda 204, favur kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess ke, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiċ. Kompromess L da favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess LA favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess M da favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess N da favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess N A da favur kontra assenzjonijiet għaddiet kompromess o issa. Kompromess o da favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess o a favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess P favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess e favur kontra assenzjonijiet għaddit. favur kontra d għaddit. 232 favur. Mitej 32 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromessa redak favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess essa favur kontra assenzjoniet għadda. Emenda 71 dak favur kontra assenzjoniet għadda. Għanna emenda orali fuq 265 bazzajja parti ma kompromess dak favur kontra assenzjoniet. Għaddit. kompromessa se għada u favur kontra sanzjoniet għaddit. Esa beda u favur kontra sanzjoniet għadda. 75-76 ġew irtirati. Allura s-sanna kompromess te favur kontra sanzjoniet għadda. 270 dak favur kontra assenzjonijiet 269 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess u da favur kontra assenzjonijiet għadda. Emenda 20 da favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet, aħjar nerġaw niverifikaw 80 favur kontra assenzjonijiet għaddit 81 favur kontra assenzjonijiet għaddit 82 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 83 u 84 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Le, 83 u 85 kienu flimkien. 85 u 83 favur kontra astensjonijiet għaddit 84 un bad favur kontra le daka jaqamela tajjeb ma dikwaqat afko waqa Tlita u tmenin u ħamsa u tmenin ġew adottati. U għallura se jkollna nivvotaw fuq 84. 84. Għanna jekk 83-85 jaddu bija jaqgħu mal-84 mela taqa'. U għafko wieħed ukoll. Emenda 86 għal daqstan dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 87 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 88 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 93 dak favur kontra maddiċ, 94 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Għad design. U l-oħrajn li huma identiċi. Ġifri għad design, nejt design, sittaw design. Dawk kolla l-istess, dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. ħnamel verifika xi donnu waħda minn mhux ċert. Okay, I think there's been some changes. Nasab Naħseb mela kien hemm minn biddel fem tu issa. Il-votazzjoni magħluqa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u fil-fatt issa maddiċ din. Kien għadaq xie konfuzjoni, naddu s-sal 89 Da favur kontra attenzjonijiet maddiċ 95. Iva, sempliċi meċ najt illi il-lista ta' votazzjoni tal-PPE 95 u wieħed aħna għanna plus dejjem li suppost imma jgħat minus dak mux plus. Sawa, mela kħiċajna l-affarijiet 95 favur kontra astensjonijiet maddiċ wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ design favur kontra astensjonijiet għaddiet afko 2 ta' għamela għafkot nejdak favur kontra sensjoniet maddeċ. Xejn ma waqa, xejn ma ġi aċċettat. Ejja marru lura naraw design, design ġara dok favur kontra astenzjoniet. Għaddit. Jina tikom għaddit li le, mela dik għaddit u għafko tnejn ta' Disaw design issa. Dok favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ, imma memx għalfejn suppost nivvotaw għax design ma kienieċ għaddit xorta. 98 dok favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 97 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Afkot li ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela bqija jaqa ta' premessa numru 4. Ja kollox sa' Premessa. sa punt l-emenda 11, issa mija, issa disa e, Għaddit l-bqija ta' erba' a jaqa u naddu issa għal emenda erba' dawk favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Emenda mija u seba' dawk favur. Iva, 107 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 108 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 113 waqa jekk qed taħsbu ġara minnu. 110, 111 u għafko 5 u ma l-istess ħaġa dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 106 favur kontra Għan e verifikaw mat elettroniku. Kujħat t-vota votazzjoni maluqa. Għaddit 23 favur u 18 kontra, 112 dok favur. Kontra. Astanzjonijiet. Astenzjonijiet. verifika 112 u koll. Kwaħt vota għaddiet 24 favur 19 kontra. Nadwala l-afko 6 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet mela il-bqija ta' premessa 5 ta' Unħaddu għal 122 u 123 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 125 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa premessa 7a 137 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Sitta ġirtirat mela 128 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 132 dak favur kontra Assenzjoniet maddeċ. 136 dak favur kontra assenzjoniet maddeċ. 133 dak favur kontra assenzjoniet għaddit. Ġifiri bqija jaqa. Apparti 135, 135 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit u 130 u koll 130 favur kontra assenzjonijiet għadda. 138 dak favur kontra assenzjonijiet għadda. Il-bqija ta' premessa 8 l-ura ta' għaw koll. Premessa 8 dak favur kontra Astenzjonijiet maddiċ, emenda 144 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 147 favur kontra astenzjonijiet għadda ġifiri ija ta' di premessa issa ta' 149 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 151 u 152 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 150 jaqa 153 dok favur kontra astensjonijiet maddiċ 154 dok favur kontra astensjonijiet għadda budget 4 dok favur kontra astensjonijiet għadda Emenda 10 favur kontra sanzjonijiet għadda. 156-150 jaqaw 157 dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. 155 favur kontra sanzjonijiet għadda. 11 ġirtirat. 159 taqa u sittin issa dak favur kontra astenzjonijiet għaddit sittin dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ tnax dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ 160 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivvisaw issa fuq it-testa kif ġie emendat mod elettroniku. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. la il-votazzjoni. Votazzjoni malu, 33 favur, 7 kontra u 3 astenzjonijiet. Għanna xi votazzjoni tista fuq rezoluzzjoni leġislattiva, ġifiri budget wieħed dak favur kontra astenzjonijiet għadda budget 2 favur kontra astenzjonijiet għadda budget 3 favur kontra Astenzjonijiet bdiex. Għan votaw sa fuq il-rizoluzjoni leġislattiva ekk kif ġiet emendata. Tnejn oħra li ħajvotaw wieħed il-votazzjoni magħluqa. 34 favur, 7 kontra u żewġ astenzjonijiet. Proset l-rapporter.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 dak li nixtieq ngħid. Peress li il-rapport ġie appoġġat mill-maġġoranza l-kbira tal-membri, appoġġ simili għal dak ta' Sven, probabbilment kiseb iktar voti Sven, nifraħlu, iżda iktar aktar importanti huwa li billi ġbidna ħabel wieħed dimna flimkien konna ta' suċċess biex ikon approċċ strutturali għal supervizjoni bankarja fl-Ewropa. Barra minn hekk, possibbli li wittu triq għal supervizjoni Ewropea li tfisser jekk bank jinsab diffikultajiet jkollu bżonn l appoċ jkollu il-possibilità li jkollu aċċess mill-kapital mill-fondi ta' emerġenzi tagħna. Naħseb dan din hija kisba doppja importanti. Ksibna li konna supervizur b'saħħtu u dan huwa importanti bħala kisba. Dan grazzi għall-insistenza kemm mill-rapporters mill-bidunet biex l-istati membri li mhux parti mid-zona euro jkun jistgħu jieħdu sem kemm jista' jkun. Għandhom ikollhom trattament indaqs u drittijiet indaqs. Din hija parti mill-lan tagħna u ħanissiltu bil-ġarna fin-negozjati tagħna mal-Kunsill għal dan. Sinjuri, l-ħin qed jafas nafu li stabilixxejna l-mira li ma majnawx dan il-proċess kollu, naħseb konna ta' suċċess għal dan u għandna nkunu l-istess l-aħħar tas-sena. Importanti għaliex il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu li l-leġiżlazzjoni tgħaddi malar kemm jista' jkun u żammejna mal pat li kellna magħhom. ċaġa tajba din li tisħaq li fejn huwa neċessarju l-Parlament Ewropew jista' jaġixxi malar kemm jista' jkun mod effettiv fuq dawn id-dokumenti. It-tieni gawdejna minn kooperazzjoni eċċellenti Xi drabi fil-Parlament diffiċli li taħdem ma' ċertu shadow rapporters jew oħrajn, imma darba kellna kooperazzjoni eċċellenti mill-bidunet matul dal-proċess kollu. Dimna b'mod effettiv ħafna flimkien. Għet indirizzaw ħafna kwistjoni diffiċli, ħafna eh, minn iċedi, min jieħu biċċa, min jagħti biċċa, imma temmejna dan ix-xogħol fuq dan il-proċess ma' rapporters u x-xedu rapporters u nixtieq ringrazzjom għamilna ħafna għal kawża Ewropea, għamilna pass il qoddim biex nerġaw raġaw lura il-fiduċa. Bekk għanna niprovdu bażi għal dinja bankarja biex natu nifs ġdid l-ekonomija, nifs tant meħtieġ, ħaġa li tant għanna bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi Sven. Mela, l-ewwel grazzi lil kulħadd għal kontribut ta'kom f'dawn l-aħħar ġimgħat, l-ewwel l Marian Tyson imma anke l-Shadows kollha tal-li ħadmu beħġarom fuq dan id-dokument. Naħseb ksibna maġġoranza wiesa meta nqisu kemm hija kwistjoni taħraq u kemm kienet taħraq b'dan l-aħħar xar. Ma tistax tistatovaluta faċilment il-kapaċità ta' parlament fuq medda qasira ta' żmien li jasal qbil fuq pat li wassal l-qoddim biex noħorġu mill-kriżi Ewropea u ta' dawro u ksibna aktar jeddijiet tad-demokrazija. Dan ifisser li l-Parlament issa jista' jagħmel negozjati mal-Kunsill dwar it titip li aħna qbilna fuqhom bħala parlamentari eletti iktar milli naqbdu naċċettaw dak kollu li joħroġ mill-Kunsill. U dan huwa dak li tistennaw il-votanti tagħna minna. Għalhekk issa ħnitlu f'negozjati mal-Kunsill iżda dan ifisser issa wkoll li nerġgħu niksbu demokrazija anke meta jkun hemm bżonn ta' urġenza. Dan ifisser mhux biss kisba ta' demokrazija li nqogħdu nistennew iktar fid-deċiżjonijiet matul kriżi għaliex qed niksbu sovranità minn ġdid u dan ifisser li nerġgħu niksbu kontroll minn ġdid. U votajna wara negozjati twal ħafna fuq pakket li jistabilixxu sinjali ċari jibatu sinjal biex ikun hemm aktar inklusività bejn il-pajjiżi taż-żona euro u dawk li qatt mhumiex parti miż-żona euro fl-Unjoni Bankarja tibgħat sinjal ċar biex ikun hemm supervizjoni bankarja b'saħħitha fuq il-livell Ewropew li ma titlifx is-setat tagħha imma anke jkun hemm rispett ta' diversitajiet tal-modelli ta' negozju differenti u l-ħtiġijiet ta' sitwazzjoni ekonomiċi differenti fl-istati membri differenti tistabilixxi wkoll ton ċar ta' accountability tal-supervizur il-ġodda. Nisħaq fuq drittijiet ġodda ta' investigazzjoni li aħna qed nisħu fuqhom u koll l-istat ta' dritt bil-bord ta' appell u bid-dritt li dak li jkun rrit ikollu jingħata l-widen pal per eżempju l-partijiet interessati mod partikolari. Barra minn hekk is-Superviżur Ewropew Bankarju għal żona euro u għal pajjiżi li huma opt-in għax-xorta waħda ħajkun hemm suq b'saħħtu b'regoli b'saħħithom. Jiena nħoss li dan il-pakkett għandu ħafna xjoffri lil kunsill u anke għas stabilità tal-euro żona euro. Għaldaqstant, nemmen li issa b'dan il-vot għanna konna mandat ċar biex namlu negozjati mal-Kunsill u tistaw serħu raskom li aħna ħankunu inklusivi fiħdan dan il-proċess ta' negozjati u koll. Biex bekk niksbu kem jista' jkun affarijiet li qbinna, grazzi għinna dwarhom, grazzi anke shadows ma kienx faċli ma ksibna riżultat. U issa għanna nkomplu niġmaw fuq dan il-suċess. Il-Kunsill għandu jkun jaf li l-Kunsens fuq il-IBA li BA jiddependa anke fuq ir-rapport ta' Marjan Tajsem fir-rigward l-ECB. Ikun hemm demokrazija biss minn ġiex naħat u mhux minn naħa waħda. U l-Kunsill għandu jkun jaf dan id-dati ta' trialogi stabiliti u issa responsabilità l-Kunsill li fl-4 ta' Deċembru naslu għal ftejm komuni u jridu jaslu għal dan l-an. Grazzi. Il-President. Marjan tixtieq il-kelma fil-qosor? Iva, grazzi President, xtaqt konferma l-pozizjoni tijaj li jien ukoll nixtieq li naddu għal mandat għal triologu mal istituzzjonijiet l-oħra u nixtieq nirringrazzjak, Signora President, għaliex intaħat l-inizjattiva fil-bidu ta' din il-proċedura biex bekk ikonna pakket ta' żewġ proposti u dan ifisser li nistgħu nkomplu nindirizzawha flimkien u palli kieku kollox fil kodeċizjoni u din hija xi ħaġa li qablu dwar anke l-istituzzjonijiet l-oħra li għandha timxi ħarir. Grazzi ħafna. Nikkonferma li dan għan indirizzawhom bħala pakkett ta' żewġ proposti flimkien bħalma minna fis-six pack. Udo? Grazzi ħafna, Signora President. Jena naħseb li frott ix-xogħol ta' żewġ rapporters wassal għal riżultati ċari ħafna. Tkun xi tkun ħsib fuq dawn il-proposti jekk mhix maturi jew maħsuba sew, xorta waħda wasalna deċiżjoni demokratika ċara ħafna hawnhekk fih dan il-kumitat. Barra minn hekk fir-rigward il-kwistjonijiet għajmu rapporters, it-nejn għandhom raġun. Dan din hija rebħa għad-demokrazija s-istabilixi li l-Parlament Ewropew irnexxielu jaġixxi b'suċċess. Aħna ma konniex responsabbli għal pressjoni ta' ħin u għal pis kbir ta' xogħol, imma xorta waħda kellna suċċess biex niksbu riżultat. Nixtieq ngħid xi ġoħra li naħseb li s-Sur Goebbels jaqbel kieku kien magħna fuqa meta jkollna dokumenti bħal dawn huwa essenzjali li dawn jiġu indirizzati fil-plenarja biex bekk niżguraw li kulħadd ikun jista' ikollu l-vuċi tiegħu mismuha. U dawn um-, huma direttivi li huma eżempji ċari ta' ċirkostanzi bħal dan. Dan ħajkun anke l-każ fil-futur bis-supervizjoni nazzjonali. Ninsisti li nkomplu nimxu hekk madanakollu Iżda dak li nixtieq nisħaq dwaru huwa li fir rigward istrutturi interni mhux aċċettabbli li l-Parlament Ewropew jippermetti li ikun imġiel li jidħol f'ċertu skeda stabilita mill-Kunsill u mill-gvernijiet individwali tal-istati membri mhux se noqgħod insemmi x'inhuma ma kulħadd jafal xi qed nirreferi. Wasal iż-żmien issa li aħna ninsistu li nsegwu l-proċeduri tagħna. Jiena naħseb li jew għanna niċħdu din il-pressjoni ta' ħin jew inkella norganizzaw ruħna b'tali mod biex naġixxu kif aħna nħossu li għandna naġixxu. Nittama li proċess ta' riforma fil-Kamra hija meħtieġa li nagħmlu u jiena favur li konna iktar Parlament Ewropew milli inqas involviment tal-Parlament Ewropew sa nissugraw li konna inqas. Il-President, nittama li jkolli mandat ma xtaqx li kulħadd jitkellem, diġà kelli kellim mis-soċjalisti u Antolin jekk kulħadd jekk inti kulħadd ikun irid jitkellem ix-shadows u mhux se naċċetta din. Jiddispjaċini sakemm ma jkunx hemm point of order jiena nixtieq nistabilixxi issa jekk hux qed naqblu jew le kun sens li aħna nkomplu għaddejjin bit-trialogi bl-istess negozjati tas-solti, tas-soltu, bit-tim tas-soltu li negozja ġifir il-presidenti, il-rapporters u shadows ta' kull grupp. Għanna kun sens fuq dan? ħadd joġġezzjona? Le, tajjeb, jien għandi oġġezzjoni waħda anzi mela ngħaddu għal votazzjoni tagħha votaw, jekk votaw pożittivament taqblu ninkomplu bil-mandat kif ġi votat minux biex nitlu f'negozjati għal ftejn tal-ewwel qari. Min huwa favur dan? Anzi, nieħdu vot elettroniku mela niftaħ il-votazzjoni. Iva tfisser negozjaw għall ewwel qari le tfisser li tridu tiħduha fil-plenarja. Iva tfisser ok, dajt il-President. Votazzjoni magħluqa 33 favur, wieħed kontra u ħames astenzjonijiet. Mela naqblu għal negozjati tentattiv għall ewwel qari. Nixtieq ngħid mill-Presidenza li dan il-Kumitat Rnexxili jasal ir-riżultati minkejja skeda mimlija daqsbajda, nixtieq nirringrazzja lil dawk li ħad għadu matul laqat li damu jimsħaħ ħafna minnkom għamlu dan ġurnata iva ġurnata le biex intom tilqaw tżommu eh, ma din l-agenda tant memlija li ġiet imposta fuqna. Jiena nixtieq li jkollna mandat ta' negozjati sħiħ, mhux parzjali, minn Nekofin minn l-4 ta' Deċembru biex bekk nkun nistgħu nibdew in-negozjati tagħna ta' trialogu. Ma nistennix li jkollna mandat parzjali, jiġifieri li dan għandu jkun konfermat mill-Kunsill Ewropew. Mhux possibbli nivvotaw f'Deċembru jekk aħna għandna noqogħdu nistennew lill-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew mhux parti mill-OLP, il-Proċedura Leġislativa Ordinarja. Aħna qed nadottaw il-proċedura li tissab dan it-trattat u dan ifisser li aħna ninnegozjaw mal-Kunsill. Hekk qed nistennew u jekk ma niksbux dan ikun fidejn il-Kunsill jew il-Kunsill Ewropew li huma rridu jieħdu responsabilta li ma nżommux mal iskadenza ta' Deċembru. Naħseb din l-ispirtu ta' Ekon, tajtu Sinjura Tyson, għalek ħdimna beħġarna, iżda qabel ma nalqu dan id-dokument u naddu għal votazzjoni li jmiss, nixtieq nirringrazzja wkoll in-nies mis-segretarjat għaliex kien grazzja li jom ukoll għax-xogħol ibes tagħhom bilejlu binar biex ngħidu hekk kien possibbli sal-biraħ li naslu għal lista ta' votazzjoni u anki matul il-proċedura kollha kienu verament ta' għajnuna tawna ħafna pariri tajbin, anki servizzi legali kienu tajnuna u grazzi lil kulħadd kemm is-segretarjat kif ukoll l-uffiċjali pubbliċi ta' dan il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Peter President, issa naddu għal dokument importanti ieħor li huwa r-rapport minn Silvi Gullard u Silvi naħseb tixtieq il-mikrofonu. Iva, grazzi President, jiena nixtieq ngħid kelmtejn jek permettili. Xtaqt nispiega malajr malajr għala hemm xi tibdiliet fl-aħħar minuta. Ħdimna ġimgħat sħaħ ma' Shadows u nixtieq nirringrazzjahom speċifikament, imma fl-aħħar minuta irċevejna talba mix-Sherpas, l-ekkim sejħa Sherpas, -sherpas mish fil-regola regoli interni tal-parlament, il-kelma xerpa, imma xorta wahda provajna nilqawom fil-approċ taħna. Dejjem kont miftuħa li nilqa kwalinkwa tip ta' talba. Iżda fuq kustjonijiet bħal dawn, il-rapporters u shadows għandhom ikunu l-oppost bħala numri u jmorru jitkellmu man-nies konċernati f'dawn il-kwistjonijiet Jiena xtaqt li niksbu kompromess u zammejt dak li għalu li kollegi f'moħħi, imma biex ikonna xogħol tajjeb naħseb li rritu kienu rispettaw l-idea ta' shadows u rapporters. Mullura dak li qalet Marjan Milux. Hemm pis kbir ta' xogħol li ma naħsibx li dejjem ikun neċessarju u għalhekk nafu li dan huwa pis kemm fuq is-segretarjat kif ukoll fuq il-personal tal-Parlament Ewropew Nishtiqni ringrazzja l-kulħadd mhux biss shadows u rapporters. Ħafna darabi dawn kellhom problemi minħabba talbi tal-aħħar minuta. Provajna noħorġu xi ħaġa li kienet tagħmel sens li tinftijem u nittama li fil-spirtu tajjeb irnexxejna. Imma nafu li ma tantx imxejna kollox ħarir u kollox kien faċli, iżda importanti li jkollna ordni. Okay, there are one or two... Uh... Il-President. Hemm xi biċċiet li kollha naqrom tajt il-President meta naslu għalihom fuq il-ftehim ta' Sherpas li resqet Silvi. Iżda ħa nipprova niċċara kif ngħaddu bil-votazzjoni. Nibdew l-ewwel nett bil-vot. L-ewwel nett hemm emenda bil-fom għal kompromess A mill-SND. Emenda bil-fom taċċettawa ħadd ma joġġezzjona mela kompromess A l emenda bil-fom minn huwa favur. Kontra. Dan huwa l-kompromess u mhux l-emenda bil-fom. Silvi, tixtieq li nivvutaw l-emenda bil-fom separatament? Tajja wisq. Il-reporter tixtieq li nagħmlu dan vot separat l-emenda orali l-ewwel. Favur. Kontra. Astenzjonijiet l-emenda orali maddiċ Kompromess A issa minar l-emenda orali. Favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess B, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess C, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess D, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess E, favur, kontra, Astenzjonijiet għadda. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa hemm emenda orali għal kompromess F nieħu dan il-vot separat fuq l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess F kif kien qabel favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess sakka, favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 80 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 80 jekk joġobkom. It's open. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nalaq il-votazzjoni. Addit Dill-emenda. Emenda 84, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess I. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, addit. Kompromess i. favur. Kontra. Astenzjonijiet, addit. Kompromess K, favur. Kontra. Astenzjonijiet, Adda. Kompromess L, favur. Kontra astenzjonijiet għadda. Tajjeb, melessa fil-paragrafu 6 hemm emenda orali għal kompromess M mir-rapporter għal kompatibilità bil-rapport ta' xerpa ta' Varrompoj. Ħanaqra il-test il-ġdid. Jgħid li jisħaq li l-partijiet kollha eżistenti bħala strumenti jew istituzzjonijiet li huma senso stricto jew senso lato li huma parti mill-qafas ta' governanza tal-Unjoni jeħtieġu jkunu leġittimati demokratikament. Kulħadd fehma din din il-promenda bil-fom proposta li jekk tiġi adottata tieħu post il-kompromess emme, mhux hekk. Xi ħadd din dan il-test mill Tafu fuq xi xed nivvotaw? Tajjeb. Ħadd ma tieħmel l-ebda sinjal, kulħadd ċassat tajt il-President. Mela, tgħaddi, issa ngħaddu għall-emenda design. favur kontra astensjonijiet maddiċ 99 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Mija favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq l-emenda Mija għalik Filip għamajna pjuttost ċerta li kienem iktar kontra mill-li favur. Nala il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, u 17 favur 23 kontra. Mela, maddiċ, kelle raġun. Kompromess N, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Imko 14, favur, kon, imko paragrafu 14, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 116, favur, kontra, astenzjonijiet, namel verifika fuq dan ma naħseb għaddit, għajt il-President. Is every voted? Kolħat vota? Votazzjoni maluqa? Forse nisona u l-vot? Mela, nala 18 favur, 20 kontra, mela, maddix. Emenda 117 favur kontra astenzjonijiet namel verifika ma naħseb li ma ddiċ tajt president Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 14 favur 26 kontra ma ddiċ Kompromess O żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, ah, taddi, tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq tini parti, votazzjoni miftuħa. Namlu verifika fuq tini parti tal-kompromess O. Tajjeb? Kulħat vota? Votazzjoni maluqa? 18 favur, 22 kontra, mela tini parti ma taddix. L-emenda 120 favur, kontra, astenzjonijiet, jider li għaddiet. Namlu verifika jek tridu. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U għaddit fil-fatt 26 favur, 14 kontra. 122 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 125 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 127 favur kontra astensjonijiet għaddit 128 anzi le emenda bil-fom mill-ħodor biex nżidu il-kelma uh, economic bl-Inglis flok budget tajjeb l-emenda bil-fom taqblu maħħa tajjeb nivvotaw mela l-ewwel fuq l-emenda bil-fom min huwa favur din l-emenda. Kontra. Astenzjonijiet. L-emenda orali għaddit, Naddu issa għal vot fuq l-emenda kif ġiet emendata. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 129 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 130 favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ imma ħjar nivverifikaw. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U fil-fatt maddiċ 17 favur 24 kontra. Emenda 131 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 132 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess P, favur, kontra, stenzjonijiet għadda. Kompromess E, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Issa. Kompromess R, emmenda bil-fom biex nżidu l-kelma if appropriate bl-Inglis nivvutaw fuq dawn l ewel Favur, kon... favur l nżidu dawn klim? Favur, kontra astenzjonijiet, mela mhux ser nżidu din l-emenda orali, issa naddu għal vot fuq il-kompromess R mingħajr din l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddit imma bizbrix il-vot mela naraw verifika. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Vot maluq, Udolfo. Għadda 22 favur, 19 kontra. Kompromess. Kompromess serra għadna kemm votaw fuqu. Tajjeb. Kompromess favur. Kontra. Anzi, għanna daqxej taħwita unek tajt il-President kulħadd jolli idu meta suppost jolli favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess te favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 160 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 158 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 161 favur. Kontra astenzjonijiet, naħseb maddiċ imma ħjar niverifika. Kolħat vota, votazzjoni maluqa, tlita ma votawx mid-dera, maddiċ imma xorta 18 kontra 21 favur. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 170 hemm emenda orali biex nibdlu il-kelma zona euro għal Eurogroup. Għaw xaħat joġġezzjona nasab kjarifika di kol mi 170 bl-emenda bil-fommela. Minu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasab aħjar namlu verifika ta' dal-vot, nivotaw issa fuq l-emenda 170 Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ għax vot imdaqs. 21 favur, 21 kontra. Mela. 171 favur kontra namlu verifika fuq 171 għax il-vot mhux ċar. Kulħat vota Votazzjoni magħluqa. Tajjeb. Mela, 16 favur, 26 kontra maddiċ. Emenda 172 favur kontra estensjonijiet għaddit. Issa, naddu għall-emenda orali għal-kompromess V li zzit il-kelma u il-mekkanizmu ta' garanzija depozitu Ewropew Għanna l-emenda orali l-ewwel minn favorija, kontra, Astenzjonijiet? maddiċ. Namlu verifika, nkunu nafu n-numri, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Nistax favur, 25 kontra, maddiċ. Kompromess V, favur kontra astensjonijiet għaddit 185 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 185 jek jazokkom il vota ħanala il-vot maddiċ 16 favur 25 kontra. Emenda 186 favur kontra. Aħjar tollu jdejkom aktar, xkikom uġ namlu verifiki. Verifika 186. Ikjoġobkom. Votazzjoni maluqa. 20 favur, 22 kontra, maddiċ. 187 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 188 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 190 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 191 u l-oħrajn li huma emenda biex ikun hemm tħassir favur kontra astensjonijiet. Nagħmlu verifika imma naħseb m'għaddewx. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ li 20 favur, 21 kontra. Qed nidressa tajt il-President. Fej sejra. 195 issa, favur. Kulħadd sab għal xiex votaw? Tajjeb, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 196, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda orali għall-emenda 197, li żżid il-kliem il-pjanijiet kredibbli għal credible plans for. Nieħu l-emenda orali separatament biex nżidu dawn il-kliem minn favur. Kontra. Astenzjonijiet jider li nżidu dawn il klim maddiċ, l-emenda 197 minnajr bidliet favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq din l-emenda. Kulħat vota, votazzjoni mal-woqa, 23 favur, 18 kontra għaddit. Issa naddu għall-emenda 198 favur kont 198 favur kontra astensjonijiet għaddit. 199 favur kontra astensjonijiet għaddit. 200 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess w favur kontra astensjonijiet għadda. 211 favur kontra astensjonijiet maddiċ tnax, favur kontra astenzjonijiet għaddit. tlettax favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq u tlettax jekk jġobkom. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ mistax favur 25 kontra. erbatax favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għall-emenda orali għal-kompromess Y. Naqra dil-bicċa li għandha linja taħta. Eħfef li nivvotaw kollha. Klim li mill-mikrofon. Read out for clarity. Naqra l-parti kollha li ħan votaw fuqa il-kompromess, Nikat votaw favur l-emenda kompromess Y, Eh, wara l-implementazzjoni ta' miżuri fuq medda qasira ta' żmien wara ħruġ tal-kriżi u fost l-ewwel passi ta' roadmap vinkolanti, kwalinkwa segwitu rrid jkun mamul bażi tal-OLP bil-accountability eh, demokratika kollha skont il-livell rispettiv fejn tittieħed deċiżjoni. Fitħejja għal proposti l-Kommissjoni tista' tistabilixxi entità temporanja magħmula mill-membri tal-Parlament Ewropew li jirrappreżentaw ukoll rappreżentanti tal-Istati membri u anke tal-ECB. Tfakkar li l-Parlament Ewropew se jagħmel użu sħiħ tal-prerogattivi tiegħu u d-drittijiet ta' inizjattiva anke d-dritt li jibda bidliet għal trattat. Isu koll din l-entità tista tħares lejn il-possibilità lejn li tiżgura bonds ġenwini brabta ma' budget imsaħħa Ewropew. Fuq hekk votaw issa u jekk nivvutaw favur dan, allura l-emenda oriġinali waj taqa. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Mela l-bqija tal-kompromess waj neħduru postu U issa naddu għall-emenda 224. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 225, zoċ partijiet, l-ewel parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, naħseb li għaddit imma ħnamlu verifika. Tini parti ta' 225. It-tini parti ta' 225. Maddiċ 21 21 għandar boħra. Xtamel. Mela. Issa naddu għal 226. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 228 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet jidher li m'għaddietx imma ħanamlu verifika. Kulħadd ivvota vot maluq 20 b'20 issa. Mela ma taddix. 225 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 230 issa favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Ġuri, paragrafu 5, favur kontra stenzjonijiet għadda. Paragrafu 6, ġuri, favur kontra stenzjonijiet għadda. Imko, paragrafu 3, favur kontra astenzjonijiet għadda. Imko, paragrafu 7, favur kontra astenzjonijiet għadda namlu verifika jek tridu. Jider li hemm mi mhux qed jollidu fil-votazzjoni hemmhekk ma namlu verifika xorta waħda. Kulħadd ivvota fadal tnejn ibqgħu għafsu l-votuna nara l-votazzjoni ma ddiċ 15 favur 24 kontra. Mela, raġuni hemm tajjeb, grazzi. Imko paragrafu 8, favur, kontra, astenzjonijiet, aħjar namlu verifika fuq dan għaliex jidher li mhux kulħadd t jollidu issa. Kulħadd qed jivvota fadal vot wieħed, nalaq il-votazzjoni. Maddiċ 19 favur 20 kontra. Paragrafu 9 imko favur kontra astenzjonijiet nagħmel verifika imko paragrafu 9. Kulħadd vota Nala l-votazzjoni, tnejn ma votawx, 17 favur, 22 kontra, maddiċ. Emenda 231 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 232 favur kontra ostensjonijiet namel verifika fuq 232. Nerġu niftaħ il-vot, kulħadd ivvota, nibqgħu votaw fadal min jivvota, tlieta tnej, naraq il-votazzjoni, votazzjoni mal-waqa, maddiċ 16 favur, 20 kontra. Tekst oriġinali tal-annes favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess Z f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. it parti favur kontra astensjonijiet aħjar nagħmlu verifika. Tini parti ta' kompromess Z. Kulħat vota Votazzjoni maluqa maddi 16 favur 22 kontra. L-aħħar emenda bil-fom tal-aħħar minuta naqra għall-anness tajt li l-fazi 1.2 tajt li l-Komissjoni tagħmel proposta għat twaqqif immedjat ta' sistema l-ħruġ ta' dejn komuni ta' medda qasira ta' żmien skonċertu ċertu prinċipji tipprovdi għal sem mill-Parlamenti Nazzjonali skont kif huwa maħsub mill-regoli kostituzzjonali tal-Istat membru konċernat. Il-Komissjoni titqis ukoll il-konklużjonijiet infasla mill-rapport ta' ħare ta' Van Rompuy fuq il-EMU ġenwina u eh, għalila. Fuq hekk qed u dan minn flok l-oriġinali. Nivutaw fuq dan minn wa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Ma nafx eżatt jissejjaħ għannes wieħed fażi wieħed punt nej. Kompromess AA mill-SND Fit-tieni inċis iżidu l-kelma immediate biex nilimitaw is-sem immedjat lill-istati membri, naħseb ikun iktar faċli jekk nivvotaw fuq dawn separatament. L-ewwel nett min jaqbel li ndaħlu l-kelma immediate fit-tieni inċis minn huwa favur kontra astenzjonijiet naħseb li maddiċ imma nagħmlu verifika biex nkunu ċari. Okay, votes closed. Votazzjoni madura u di maġiċ aċċettata. E, 16 favur, 25 kontra. L-għura mus daħlu għadik il-kelma ġe fija anzi jridu ineħħu forfit sa u dik jibdluha bil-klim bl-Ingliż be adequately penalized. Mela daw favur, daw kontra, astensjonijiet mux se naċċettaw dik l-emenda bil-fom. Issa mela allura il-kompromess AA dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda għaddit l-emenda AA um, somewhere on page 33. Ximkien f'dik il-paġna 33 hemm kompromess AB. Dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. AC. Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. AD. Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet ukoll għadda dak il-kompromess Premessa 13, dak favu dak kontra stazzjonijiet, maġġiċ aċċettat. Dak favu dak kontra astensjonijiet, dawn huma emendi, astensjonijiet ħanni verifikaw elettronikament fuq il-premessa 14, ettajt il-presidenta. Votazzjoni miftuħa, għandkom il-vot. Voted, votes closed. Nima luqa, għaddiet 22 favur batax kontra. U issa allura l-emenda 16 dak favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet 17 dak favur kontra astensjonijiet verifika elettronika fuq 17. Kulħadd ivvota, votazzjoni madwaqa maġiċ ġiċ 18 favur 22 kontra. Mela, dawk favur. Dawk kontra. Fuq 18 din. Astensjonijiet. Oh, ġesu. Ikonna niverifikaw. Fuq 18. voted, yes, we're checking on 18. I'm closed. Fuq 18 din nivvotaw elettronikament fuq 18 ma ġiċ aċċettata għax 15 favur 22 kontra. Emenda 17 dawk favur. Dawk kontra stensjoniet, għaddiet 20 dawk favur kontra stensjoniet għaddiet, 21 dawk favur dawk kontra stensjoniet, għaddiet. Mela, man nix bżon il-test oriġinali, verifika fuq 21. Niverifikaw. Niverifikaw elettronikament. So have you voted? Three more to vote, two more to vote. Ħanna la il-votazzjoni. Għaddiet. 21 favut 18 kontra. Min mela issa mmorru għall-emenda 22 dawk favur. Kontra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 Daw kontra astensjonijiet ma t-tieċ. 24 daw favur daw kontra astensjonijiet. Verifika fuq l-24. Kulħadd vota votazzjoni manuqa. U di għaddiet 18 favur 17 kontra. Mela, fuq da 25 dawk favur, dawk kontra. U diffiċli ħafna jekk ma jkollix li dejn il fuq Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 26 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 27 dawk favur, dawk kontra, fuq 27 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet ma ddiċ. Emenda uh, 28 dawk favur kontra astensjonijiet verifika fuq 28. Għana l-votazzjoni maduqa mad maddieċ, 17 favur u 20 kontra. 29 eh, favur kontra stensjoniet għaddiet. Eh, emenda 30 hija hemm l-ewwel hemm l-emenda bil-fom fuq il-kelma consolidation dawk favur dawk kontra astensjonijiet mela din l-emenda bil-fom għaddiet issa. Bdin l-emenda u bil-fom fil-emenda 30 ħanivotaw għalija. Favur kontra stensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra stensjonijiet. Naħseb di maċċettajniex. Verifika. tnej, votazzjoni maluqa, ma diċ, 13 favur, 24 kontra. 32 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur tal-ewwel parti. Kontrarju, astensjonijiet, l-ewwel parti ma diċ, verifika. we have dwindling numbers, it makes calling it ever more difficult. So if you voted, vote. Mela, votazzjoni maluqa. 23 favur, 16 kontra. Mela tif il fatta d-diet. Issa t-tini parti, dawk favur. Dawk kontra estensjonijiet ma d L-emenda 33 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 34 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għan emenda bil-fom għall-emenda tnejn. Li żżid li tinkludi six-pack, il-two-pack li ġej u l-kom ħanajda bl-Inglis anti-communitarized fiscal compact skont l-artiklu 16 ta' TSCG. Għanna point of order, dil-kelma xi tfisser communitarized, ma nasibx li għajn bl inglis di. Naħseb skont dan huwa skont il-metodu komunitarju, communitarized. Iva, naħseb tanbel. Di tfisser skont il-proċedura u l-metodi u l-akkij komunitarju, insomma, ixini, ħan votaw għalija. L-ewel, dawk favur, l-emenda bil-fom. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet. ħan verifika. Di fuq l-emenda bil-fom, biss, mux l-emenda kolla kemmi. jew dinja votazzjoni jekk nemendaw ix oralment jew le. Issa di ma toġobnix il-kelma communitarized ovvja, mela, ma diċ. Mela morru għall-emenda oriġinali, dawk favur. L-emenda oriġinali, dawk favur. Dawk kontra, stens. Għadna fuq l-emenda t nejn Minajr, emenda bil-fom. Dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet verifika. Have you voted? Votes closed. Tivvota votazzjoni maluqa u di ma ġietx aċċettata. Issa jiena naħseb irridu mmorru għal kompromess AE. Kompromess. anzi Sorry. No, I've done the original text no, of Amendment 2. Okay, sorry. So we've dealt with Amendment 2. Amendment 1 was... Għamilna l-emenda 2, l-emenda 1 għacċettajni għallura test oriġinali ma nix għalfejn votaw għadih. Mela kompromess AE, dawk favur, dawk konta stenzjonijiet għadda. Emenda t-lieta, anzi, kompromess AF, dawk favur, dawk konta stenzjonijiet għadda l-emenda tlieta dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġiex aċċettata dil-emenda. Xi ħadd verif irid jiverifika, nivverifikaw emenda tlieta. Qed niverifikaw l-emenda tlieta. Baqgħet nej biex jivvotaw jekk se jivvotaw u dik għaddiet wieħed. Dal dal-votazzjoni, dawn il-votazzjoni ta' din jintrepu jew jintilfu skont min ma jiddeċidi li jivvota jew le, jafas il-buttun jew le. L-emenda ħamsa l favur daw għaddiet. Di l-emenda sitta issa eh, daw favur daw kont għaddiet issa. Eh, premessi tnej, emenda seba dak il-test oriġinali dak favu dawk kontra stensjonijiet għadda l-emenda seba dak favu dawk kontra stensjonijiet ħani verifika. Niskuża ruħet għat il-President għamma huwa diffiċli ħafna eh, biex biex naraw il-blidejn u iva jew le, għax ikun hemm min joqgħod paċ mela, verifika elettronika. Ma ġietx aċċettata 17 favur u 20 kontra l-emenda seba' Mela premessa tlieta test oriġinali dak dawk favur. Dawk kont astensjonijiet għaddiet test oriġinali premessa erba dawk favur dawk kont astensjonijiet. Premessa ħamsa test oriġinali għaddiet. Mela issa ħanaddu għal votazzjoni kollha kemmi kif emendata ħanibdew niftħu l-votazzjoni. you voted, one more to vote. Kulħadd ivvota l-aħħar ċans għal wieħed li baqa' jivvota. Satax favur, tnax kontra, diet. Satax favur, tnax kontra. U sebast astjenew. Proset Silvi. Issa, mela memx iktar biznis xnamlu il-laqa li jmiss jana li 3 ta' Deċembru mit 3 sa' 6 ta' nofs li tkompli l-ħamis ta' Deċembru li 9 sa' nofsija ta' nofsinar.